kliem xokkanti. Ma nix ikonna diskriminazzjoni fil-Parlament Ewropew fejn użaw kliem illi mhumiex adegwati fil gwatta tan-nisa. Bek naddu għal-votazzjoni nilqa delegazzjoni tal-Parlament tal-Repubblika tal-Kikistan